Klasse. Verehrte Kolleginnen, verehrte Kollegen, ich würde gerne die konstituierende Sitzung. Lord Wattaiba, kollegi. Mela, nishtiq nibda din il-laqa ta' twaqif tal-Kumitat ITER. Nilqakom għal din il-laqa tal-Kumitat. Kuntenta ħafna li nara ħbib qodma kif ukoll nilqa dawk ġodda. U jiena u kol kontenta li se jkonna kooperazzjoni tajba fiħdan dan il-komitat. L-ewnet ninnota u nishtiq najdilkom illi aħna unek edin dan din laqa tiġi imxandra għalek nittama li din ma tkunx diffikulta għalħat u għalek mill-ġdid nilqakom tafu xinu lan tal-lum. Aħna se neleġu il borru tal-komitat l-ewel net ikonna l-elezzjoni tal-president Umbat ikonna sa tlet viċi presidenti sa skont regola wieħed minja u wieħed l-ewwel elezzjoni għal president u mbagħad il-viċi presidenti. Ovvjament ma tantx għandna ħin u għalhekk nissuġġerixxi li ndew minnu fih l-elezzjoni. L-ewwel nett. Nixtieq eh, ngħid illi għandna għedin naġiċu skont 5 2 irrit ikonna kwart, eh, la tendenza ta' kwart tal-komitat, eh, jina ovvjament moddejt kem edin, pero aħna ovvjament bizna dan il-numru. Issa, nitlob għal proposta għal prepipe għal president ta' dan il-komitat. Il-kollega De Castillo. Mikrofon għal-kellim. Niproponi il-kollega Royal għal president ta' dan il komitat Grazzi. Grazzi. Mela, eh, sur Royal eċiċi il-nominat, jekk le, mela, nistaw nilqaw għalek l-elezzjoni ta' Herbert Royal tal-president tal president tal komitat ITER. Lieber Kollege Royal, darf ich Ihnen, ich hab's gleich, darf... Sur Royal, nishti nifraħlek b'din il-nomina tiegħek u b'dan ir-rol il-ġdid li għandek jiena nistidnek titla hawnhekk fuq din il-mejda u bekk inti tista' tagħti l-kelma lis-sur Turmes li jixtieq jintervjeni. Yeah, yeah. Herzlichen Dank, liebe Kolleginnen und liebe Kollegen, aber ehe ich jetzt... Äh, Grazie, Kollegi. Staqt najt xiftit kliem, pero naf li xaħat jishtiq jintervjeni għana point of order sur Turmes. L-ewel net, nishtiq nifraħlek għal din il-ħatra tijak pala grupp tal-ħodor aħna nikonsidrajna għal ħafna żmien jekk aħna nannix nappoġġaw kjole ħafna assumew illi inti kont se tkun il-president aktar milli tressa il-politika tal-enerġija u l-anijiet eh, tijak f'diskussjoni mal-konsil għanna direttivi ta' tikettar u tal-bini, dinja ċaġa tajba. U għalek forsi inti tkun tista' titkellem dwar kif inti eh, se jkollok rwol bħala president għaw negozjati tant importanti. Grazzi għal dan il-punt tant importanti. Xaħat iħor għandu point of order. Sur Langen. Punt fil-qosor l-ewwel net eh, nifraħlek U jiena nissuġġerixxi li l-President il-ġdid ikun ikun ikollu ħafna oġġettività hekk kif kien is-sur turmes fuq l-enerġija rinnovabbli. Jiena ix shadow fuq dan u nikkonferma li dan se jkun il-każ. Mela wara dawn il-klim sbieħ nixtieq nirringrazzjakom l-ewwel net. Sur Goebbels ukoll jixtieq jintervjeni. President, jina u kol nishtiq nifraħlek minn qabel għax-xogħol li inti se jina jiena m'għandix il-preġudizzju li smajna min-naħa tas-Sur Tormes. Grazzi, is-Sur Chichester. Grazzi, President. Fissem il-grupp tiegħi il-ECR, grupp ġdid il-kollegi għonek, u jena nishtiq u aħna eh, nawguraw lek u nawguraw lek u kol hitma tajba. Naf xaħġa dwar l-sfidi u d-dimek u għalek nawgura lek mil-ġdijt. Grazzi. Is-sur Maċakis? Il-grupp tal-liberali l-alde jishtiq jifraħlek u nawgurawlek. lek għax-xogħol tiegħek nafu illi il-kelma ewlenija hawnhekk hija t-trasparenza. Grazzi Sur Royal, nappoġġaw l-elezzjoni tiegħek. Inti dejjem ġibt ruħek mod dinjitus din fiħdan dan il-kumitat. jiena kontra l-idejat eh, negattivi li edin jitċirkolaw hawnhekk. Signora Olask, naf li ismi huwa diffiċli ħafna tajt il-kellima u l-usku. Nishti najt pala waħda mill-viċi presidenti fil-grupp soċjal demokratiku fiħdan il-parlament nixtieq nifraħlek Jena u kol membru ġdid eh, tal jena fil-fat membru ġdid tal-parlament u kol membru ġdid fiħdan dan il-komitat. Nittamaw se jkun diskussjonijiet eh, li waslu għal riżultati għal kem ikunu diffiċli. Aħna fiħdan il-grupp tagħna Nishtiqu li jkonna ħafna diskussjonijiet, ħafna deċiżjonijiet ta' importanza kbira li eh, se jitwet u fiħdan dan il-Kumitat fis snin li ġejjin. Grazzi ħafna. Ma nastax naqran li semina unja jgħid il-President. Eh, Signora Mattias. Fisem il-grupp tal-GUE jiena wkoll eh, ngħid li ninaqdu mal-kollegi ta' qabel, nawgurawlek, nixtuqulek hidma tajba. Aħna ċerti li se jkollna ħafna diskussjonijiet politiċi li waslu għal riżultati u aħna wkoll se jkollna kooperazzjoni fitan dan il-Kumitat. Tajjeb kollegi, mela. L-ewwel nett Grazzi ħafna tal-li intom resaqtuni lejn dan ir-rwol importanti. Naf li dan huwa punta ta' suċċess, dan huwa xogħol li jinvolvi ħafna responsabilità. L-ewwel net għandna komitat importanti wieħed li huwa diffiċli ukoll kontenzjuż fuq livell politiku Ovvjament, pero dan huwa tajjeb għad-demokrazija. Il-Kumitat għandu tradizzjoni tajba u jiena sen segwi persuna eh, eccellenti fil-din il-pozizjoni, grazzi, il-President ta' qabli intom tistaw serħu moħkom illi jiena sengwetta il-ħidma tijaj eh, mod korrett, sen kun ġust pala president, xaħat ovvjament responsabli għas diskussjonijiet. Dan mandu xjaqsam mal fat illi għanna femmit tant differenti dwar ħafna suġġetti dan huwa l-punt ta' demokrazija u din hija laqwa ħaġa dwar demokrazija li nistaw aħna nresu dawn il-femmit tagħna. għana u kol din avvantaċ, dan huwa avvantaċ fl-Ewropa l-ġdida li nistgħu nagħmlu dan madwar l-Ewropa anki jekk ikun hemm femmit differenti jista' jkollna diskussjoni u bekk aħna nemnu f'dawk l-idejat li nħosslu ma' eh, ġusti. Pala komitat għanna ħafna responsabilta wara dawn l-elezzjonijiet tal-Parlament Ewropew fejn iċ-ċittadini mhux biss morawx forsi tant entużjażmu għal proġett allura jekk nistawx namlu xogħol tajjeb eh, u jekk nistawx nuru eh, r-riżultati, dawn kollha huma elementi li rridu naraw. Din hija l-isfida tagħna. Nittamaw li aħna nistgħu niffaċċaw din l-isfida flimkien. Għanna u kol nafu illi nittama illi aħna nistaw bximot naslu għal dak li għandu xjaqsam kustjonijiet diffiċli Dan jista' jfisser li forsi m'għandu mhux tant fuq dossiers li ma jkunux tant importanti. Biex bekk ikonna diskussjonijiet fuq suġġetti importanti u li naslu għal riżultati tajbin. Biex bekk il-kumitat u kif ukoll il-Parlament jkun jistgħu jiddefendu eh, l-interessi tagħhom kontra l-Kunsill u jew kumitati oħra. Aħna għandna talbiet tagħna fuq l-industrija, fuq it-teknoloġija, fuq ir-riċerka għal dak li għandu x'jaqsam interessi oħra soċjali fil dan il-komunità. U dawn f'dawn iż-żminijiet tant diffiċli ekonomiċi. Qoddimna għandna ħafna responsabilità. Nittama li aħna nitlu għal din ir-responsabilità. Minna naħa tiegħi jiena ċertament se nagħmel dan nittama li l-membri l-qodma u l-membri il-ġodda flimkien mill-gruppi differenti tistaw tenuni et Nittama li konna kooperazzjoni mill-aqwa fl-imkien mal-kollegi tas segretarjat li tant ħadmu biex inresqu dan il-proġett il-qoddim u għalek nittamaw li konna kooperazzjoni bisħieħ fiħdan dan il-komitat. Tajjeb, mela, issa il-punt li jmiss fuq l-agenda għanna l-elezzjoni tal-Viċi President jista' jkollna sa erba' viċi presidenti. Il-President palissa jfittex il-noti tiegħu l-ewwel nett. Hemm xi kandidati oħra eh, li minn dawn Toja, Roda, Podimata, u Tuzinowski għanna xi proposti oħra għal dawn il-viċi presidenti ġveri, wieħed tnejn tlieta erba. Jekk le għanna namlu hekk eh, wieħed wieħed jew nistgħu ehm, napprovawhom kollha f'daqqa. Tweġibija ċara, bekk intom edin tikkonfermaw l-elezzjoni ta' dawn l-erba kollegi u bekk jiena nistidinhom jiġu hawnhekk fil-mejda tal-Presidenza biex bekk inqattaw ftit minuti flimkien dwar xi punti ta' proċedura b'mod partikolari jekk aħniex se nil taqgħu l-ġimgħa d-dieħla jew niftemux fuq xi dat oħra għal għalimis. So, meine Damen und Herren, damit haben wir, wenn ich das richtig sehe, den offiziellen Teil der Wahlen erledigt. Mela, bekk aħna lisna il-punt war l-elezzjonijiet u issa nistaw naddu għaxxol liħor li għanna għoddimna. Ġtaqt nitċara punt, il segretarjat il-nota illi irridu niddeċidu jekk ikonniex laqa il-ġimgħa d-dieħla tal-kumitat, jiġifieri laqa tal-kumitat. Jew nkella nistgħux forsi niltaqgħu dar boħra. Laqa tista' ssir nhar it-tlieta fil-għodu mid-disa sa nofsija normalment nagħmlu ħinijiet Umbat, eh, is-suġġetti jkunu diskussjonijiet tal-bidu dwar xi kwistjonijiet li għadhom pendenti, iżda b'mod onest nista' ngħid li raġuni ewlenija għal dan huwa li jkollna laqgħa tal-koordinaturi dwar l-organizzazzjoni ta' xogħolna pereżempju. t f'Ottubru irrid ovvjament nippjanaw issa għaliex il deċiżjoni dwar l-elezzjoni ta' għal dak l-xaqsam l-elezzjoni tal-President tal-Kummissjoni xaġa li rridu niddeċidu dwar din. Mbagħad Kumitat kandu bżon jistiden xi stedinit, per eżempju, mill-Presidenza Svediża. U t-tielet punt x'għandna nagħmlu dwar it-tlet dossiers illi bħalissa qegħdin fl-ewwel qari u għurdu niddeċidu jekk għandniex nagħdu għat-tieni qari jew le għaliex hemm xi membri ġodda ovvjament u allura irid konna diskussjoni dwar dawn dawn id-diskussjers għalhekk. Laqa għal ġimgħa d-dieħla għanna bżon laqa tal kontinaturi biss jew irridu it-tnejn li huma zewġ tipi tal-laqat. Xtaqt nisma' lilkom għax li ovvjament ma rridx nimponi deċiżjoni. Is-Sir Chichester, grazzi. M'għandix xi fema mm, mm, partikolari dwar il-bżonn ta' din il-laqa. Iżda tassew irid konna laqa tal-koordinaturi. U nixtieq nissuġġerixxi, anzi nressaq talba illi din il-laqa s-seħ l-ewwel ħaġa tal-koordinaturi ġifieri fil-għodu nhar tlieta biex il-koordinaturi mbagħad ikunu jistgħu jindirizzaw dawk il kustjoni li inti semmejt imbagħad forsi xi oħra li jistgħu jinqalgħu sa dak iż-żmien. Naħseb illi ħafna kollegi bħalissa ma l-esti li ovvjament jitlu għal waqfa tas-sajf u ma rridx ovvjament inwaqqaf dawn il-pjanijiet U għalek jina isniet nifem minn għandek, President, li l-laqa tal-komitat forsi aħjar dan kollu jisseħ wara il-waqfa tas sajf Iva, naqbel ma' Sir Chichester. Ovvjament minna leġislatura naħdmu flimkien u jiena eh, tal-istess idea. Bħalissa m'għandniex bżonn laqa kompleta tal-kumitat iġbiri f'Brussell. U għalhekk forsi li għandna bżonn huwa li jkollna laqa l-koordinaturi. Kollhom l-ewwel laqa tagħhom għaliex irridu nħejju għal laqa ta' settembru. U għalhekk kifet Jiena naqbel massur Sur Chichester, grazzi. Iva, grazzi, President, l-ewwel nifraħlek għal-ħatra tiegħek. Jiena ċerta li se jkollna kooperazzjoni eċċellenti fil ġejjini u l-grupp tiegħi wkoll jaqbel li forsi għadu kmini wis li jkollna laqgħa tal komitat iżda iva di tajba ħafna li jkollna laqgħa tal-koordinaturi u bekk aħna naqblu wkoll. Grazzi ħafna. Is-Sur Makakis? President, nappoġġa l-Sur Chichester. Tassew neħtieġu laqa tal-koordinaturi iżda minħabba illi mod uffiċjali rridu ovvjament eh, nżommu f'moħħna rrid ikun proċedura tal-ewwel qari tal punti li għanna u d-diemna forsi l ewwel konna laqa tal-koordinaturi biex aħna nittrattaw dan il-punt mod uffiċjali għalhekk forsi jista' jkollna laqa fil-qosor. Ehm, għalkemm jiena soltu naqbel eh, mas-sur ċaċi Makakis iżda hawnhekk nappoġġa s-sur Chichester li konna laqa tal-koordinaturi biss għaliex għadu kmini wis illi konna laqa tal-kumitat u naħseb kollha kemm aħna għandna bżonn xi ġimma ta' mistriħ wara l-elezzjonijiet. Eh, kollega Vasco, jiddispjaċini għajt il-President għaddi ma tal-limx l-ismiet kolla, pero nwetkom li ħan melek. U għad iffiċlu kol li nara l ismit minn hawnhekk. Jina eh, Zoltan Bolzoj mill-Ungerija, jina membru mux affiljat ta' dan, ta dan il-parlament, aħna ma nix rappresentazzjoni fiħdan dan il-komitat, qabel ma kenniex għansi rappresentazzjoni, issa jiena l-koordinatur ta' żewġ membri, mux allinjati, mux affiljati, iżda semmejt, inti semmejt il-dokumenti tal-ewel qari, u jiena xtaqt li jiena jkolli żmien biex inħejji ruħi sa' qabel il-laqata nhar it-tlieta. Grazzi. Ejna eh, għet nassumi il-segretarjat se jwettaq dan il-xol. Ġviri, il-membri l-ġodda, ovvjament ma jafux il-dettalji kollha ta' dak li ġid diġa ġi diskuss. Mela biex inqasru, eh, il sur ċaċi eh, Markakis, jekk intom inti taqbel jidher li qed naqblu li m'għandniex bżonn laqgħa tal-kumitat għalissa, iżda jkun uh, għaqli illi inħejju għal settembru permezz tal laqqa tal-koordinaturi. U għalek ġifiri ikonna laqa tal-koordinaturi kifet iżda mux laqa tal-komitat. Signora Matteo? Iva, jiena xtaqt nikkonferma li aħna naqblu Eh, li konna laqa tal-koordinaturi dan huwa biżejjed f'dan l-istadju u laqa tal-komitat mbagħad jinżam wara s-sajf. Mena laqa tal-koordinaturi it-tlieta li misfilodu laqa tal-kumitat wara l-waqfa tas-sajf aħna rridu Eh, nħarsu lejn id-dati ħat tal-presidenza zvediza u koll biex nitrattaw dawn il-dossiers li qed jistennew. Grazzi għal din il-laqa. Għal daw kien nisbiex ikunu maħna l it najdilom ngħidilhom eh, striħu u eh, għall-oħrajn nimbada kibdew il-ptajl tagħhom l-erba. Sorry, I know that